u wara taw taħriġ jew nkella impik. U dan jittu kolla l miex l-istituzzjonijiet pubbliċi. Grazzi l-Sulman, issa qabel naddu għal tiegħi. Ġejt marraf? illi l-autoritajiet irlandiżi qaluli fil-fatt. Il-15 tafrar 2012 Nilqaw kollega ġdijt, l-Onorevoli Kostello. Nilqaw hawnhekk fostna. Ich muss għan daran erinnern, skimes artikli 3 Infakkrek il li taħt 3 paragrafu 2 ta' regoli kull membru jista' jipparteċipa fil-laqat sakemm jiġu verifikat il-kredenzjali ġala darba ma jkunx hemm oġġezzjoni u ma kienx hemm oġġezzjoni. Biex ma jidirx li hemm eżerċizzi li mhumiex kompatibbli mal-ħidma ta' bi parlamentari Ewropew.